Colleagues, Eżis kollegi, nishtiekom, nizortakom biex tippermettunna illi nkomplu, anzi naddu għall-ispiegazzjoni tal-voti, allura jekk joġobkom ħallu is-sala jekk hu possibbli bil-kwiet. Hm. U mod ordinat.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 U sam il-bidunet jina nishtiq nfakkar il-kollegi parlamentari li kull spiegazzjonijiet tal-voti jistow jiġu sottomessi bil-miktub. Aħna issa ħanibdew mux inqas minn 50 kollega li jixtiequ jitkellmu allura nixtieq insaqsikom biex iżommu mal-ħin minuta kollox. U l-ewwel wieħed biex jieħu l-kelma huwa issur pospixil għal minuta. Sur President, grazzi dwar dan il-punt fuq li kol jina nishtiq najt b'mod ċar jina ma konċ f'pożizzjoni li nivvota għax il-kard ma kienx qed taħdem. Allura jkolli nieħu dan il-ħanħu dal-obbligu iktar tard, allura nivvota kontra fisem l-alde immanka jekk appoġġajt l-alde ma konx nista' nivvota minħabba il-kard ma kienx qiegħda tiffunzjona. Grazzi. Mela, l-Onorevoli Borzan għal minuta waħda. Doamna Borza Biliana, nu este domnul Piper. Signora Borza mhix fil-kelma, allora, is-sur Piper al minuta. Doamna Mlina Rangelica, un minut. is signora Angelica anda al kelma al minuta. Dwar il dan il-rapport naqbel miegħu jiena favur iktar ta' fuq it-triq ta' trasport imma biżjed regolament mhux dejjem niksru irrid nara li mhux bil-regolament mhux dejjem ma niksrux dejjem il-libertajiet tagħna u din ħarġet eh, magħna eh, u bħala ġlida kontra terrorizmu. Jiena bħala membru u bħala persona ħilsa kontrarju għal din il-sistema ikol, postanda tamila possibli jett jajdu illi tejnu il-vetturi f'kas ta' incident. Imma din ikol tkun edha tkun edha tara il-ħin kollu tana, il-ħin kollu l-movimenti tana. Jina, eh, eh, l-allura l-allarmi ta' twissija jibdew jibdew jaħdmu. Avola il-sistema tkun dormanti, xej e, tigra li tkun riqda jaxorta xorta waħda tigra, qed il-kellima. Domnul Pizzula Tonina un minut. is senjur Pikola l-minuta kważi 30.000 ruħ jitilfu ħajjithom fuq it-toroq Ewropej għal numru ta' dawk li jweġġaw huwa verament ikbar. Din hija ħaġa ħażina ħafna u rridu nirtwieġbu li kol hija eh, tweġiba responsabbli għax tibat sinjal eh, ta' twissija ta' periklu mingħajr isma sewwi ikollu joqgħod jiffaċċa konsekwenzi waħdu. Allura din qed iżjed il-possibilitajiet li salva ħajtek. Da jinkludu wkoll il-prinċipji ta' protezzjoni tal data tekniċi, e, proposti tekniċi huma u tajjeb u għanna ċans li ndaħlu din is-sistema ikollu għalhekk jiena naqbel magħha bisħiħ u nixtieq verament nifraħ ir-rapporter li kienet jaħdem fuq il proposta għal żewġ mandati ormai. Jiena naħseb illi wasal iż-żmien issa li aħna jkollna sistema unika, uniformi, għatweġiba fil-periklu li tista' is-salva mal-2000 ruħ kull sena. Grazzi. U l-Onrevol Nekov għal-minuta. President, grazzi dal-kelma. Nishtiq nifraħ il-rapporter tal-ikol il-Komissjoni Ewropea għandha tassigura li n-nies ikunu informati tajjeb fuq li jkoll tista' tiddaħħal f'ħafna vetturi anka sa qabel l-2018 l-Unjoni Ewropea verament hija mħazba bis-sigurtà taċ-ċittadini tagħha u għalhekk aħna nemnu l kummissjoni Ewropea għandha taħdem għall-implementazzjoni urġenta tal-miżuri għall-introduzzjoni tas-sistema ikoll u dan is-servizz għandu jkun liberu bxejn u aċċessibbli għaċ-ċittadini kollha Ewropej kemm jista' jkun malajr iktar minn 25.000 ruħ ja imutu fuq it-toroq tal-Unjoni Ewropea kull sena. Għanna noqogħdu nistennew għal xi sentejn oħra biex dak is-servizz nagħmluh mandat vinkolanti anka ħajja waħda mitlufa hija ħajja waħda żejjed mitlufa. Grazzi e, l-Onorevoli Marijas għal-minuta. Din is-sistema tal-ikol eh, ma nistgħux ninnegawa illa li din hija issalva il-ħajjiet imma ma tagħtix garanziji ovvjament għallan ta' protezzjoni tal-informazzjoni ta' data illa li xlikol hija man vinkolanti fil-vetturi kollha u t-tieni ħat is-sokta taħdem minkejja rieda ta' sewwieq u t-tielet naħabba il-prinċipju tal-flessibilità il jaħdem kontra il-dritt tal-privatezza. U di taħdem għal ċertu żmien u l-ħames għaliex din id-dejta tkun għad dispożizzjoni ta' aġenziji privati. Allura, din li kol tista' servi għal użu tajjeb fissem għal Big Brother li jipprova jikkontrolla l-privatezza tagħna. Grazzi ħafna. Is-sur Polċa kal-minuta. Grazzi ħafna, President. Mill fil-bidu tal-diskors tiegħi nixtieq nifraħ ir-rapporter fl-istess ħin nixtieq illi ngħid li ma konx nista' ma sta konx pożizzjoni nivvota dwar l-emenda il għaliex il-kard ma kienx qed taħdem. Jiena ma konx naf dan qabel ma applik applikajt tal-ispjegazzjoni tal-vot nixtieq ngħid illi waqt li qed naqbel ma' sistema jien għandi ċertu tħassib dwarha intqal ħafna dwar tħassib dwar iż-żamma tad-dejta f'dan ir-rigward dwar il-prinċipju ta' sistema rieda dormanti, nixtieq ngħid li kull sistema li żomm id-dejta għal ċertu perjodu tista' tiġi abbużata. U il-progress teknoloġiku huwa E, maġġel ħafna ma nistawx nifmu il sistema jekk tistax tkun abbużata jew li għad nixtieq li aħna jkollna sistema illi tkun tista' tiġi b'mod awtomatiku mitfija u l-protezzjoni tad-dejtanta tiġi regolata. Grazzi il-kelim li jmiss, jina bilt maħħadin l-amenda, naħseb din hija eżempju fejn nippruvaw nibbilanċjaw drittijiet individwali mal-benefiċi tas-soċjetà. Meta nipproteġu il-protezzjoni tad data nistgħu naraw kif din li is-sistema ikol tista' salva il-ħajjiet tejn il dawk li li jaħdmu fuq l-inċidenti eċċetera u nifrankaw ukoll il-flus. Il-manifatturi għandhom jassiguraw li l-utenti ikol ikoll jistgħu jitfu dis sistema ikol b'mod manwali miġol karozzi. Nassiguraw li jkun hemm bilanċ bej dritt tal-privatezza u l-possibilità li, li insalvaw l il-ħajjiet. Qed nitkellmu fuq it-tracking ta' kull vettura qabel ma jiġri incident u il-memorja interna tas sistema id-data għandha bżonn titneħħa u d-data li tinżam eh, minn ċentri mandomx mandiċ tinżam u rridu nassiguraw daw il-protezzjonijiet. Grazzi ħafna. Is-sur jara l-minuta. Grazzi ħafna President, jiena naħseb din hija ġurnata tajba għas-sigurtà taċ-ċittadini fis-Unjoni Ewropea. Naħseb din hija strateġija tajba e, għal numri ta' emerġenza u nasib essenzjali li di tiġi installata f'kull vettura u fil-kas ta' emerġenza di tiġi użata u nappella l dawk li għadhom kritiċi tagħha biex iżommu f'moħħom li jekk ikun hemm diversi nies fil-karozza, persuna waħda tuħu responsabilità li titfi s-sistema ikoll. e b'implikazzjonijiet kbar għas-sigurtà ta' oħrajn, ma jien ma nixtiex li nkun qed li nieħu dik ir-responsabilità. Eh, Domnul Kelly, un minut. L-Onorevoli Kelly issa l-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Jina votajt mal-grupp tijaj fuq dawn ir rakkomandazzjonijiet u nil Ovvjament hemm ħafna ħsara li ssir fit-toroq tal-Ewropa 28 miljun persuna li imutu miljun nofs li eh, jindabru u tiswa biljuni kull sena. Tafetu anka l-pajjiżi bżon li innaqsu dawn l-ammonti u kwalunkwe miżura li tistatejn biex innaqsu dawn l-ammonti rridu nil-qawa u memx dubju li il-teknoloġija ikol għamel propju dan. U l-access għal post ta' incident ħajkun 40% aktar maġġel milli għanna bħalissa u dan ħajjen biex insolvu l-problema. Grazzi ħafna s-sassur kox għal minuta. Aħna qattajna dawn l-ħartna xi sena niddiskutu fl-imkien. Ikol, bażikament, hija xi ħaġa konġunta jiena nittama li n-nies ma jizvijawx. Dan in-numru 112 għal-ikol hija xi ħaġa li kulħadd fil-karozzi tagħhom, fil vanniet l-loris tagħhom ħajkun jistgħu jużaw. Hija xi ħaġa ta' sigurtà. iżal l-muturi. Bazzikament il-vetturi kollha għandhom ikun jistgħu jużawha għaliex bħalissa hija bis parti waħda minn sistema konġunta ta' sigurtà ma' kulħadd għandu jappoġġa li jkun mill-bidu mis-sum għamlu hekk. Issa l-onorevoli il għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena kont favur il- direttiva tal-kwalità tal-kombustibli kif ukoll l-enerġija rinnovabbli għaliex jiena naħseb u d-dibattitu wara dan il-punt li fil-ġejjieni aħna ħajkonna nappoġġaw aktar b'mod aħjar eh, il-biofuels u irridu naqsu l-appoġġ tagħna għal dawk il-kombustibli li tant huma diffiċli jisiru li il-benefiċċju ekoloġiku huwa verament ta' dubju Jienet neħu gost li l-Unjoni Ewropea tirrevedi l-politika tagħha e, dan huwa sinjal tajjeb ħafna u rrid inżid li għandna dibattitu simili fil-Gvern Ċek, fil-Parlament Ċek, palissa biex niddiskutu kif huwa l-aħjar mod li nappoġġaw il-sorsi ta' enerġija rinnovabbli u jiddispjaċini li e, fir-Repubblika Ċeka sfortunatament dan is-settur ma jiġix ikkonsidrat bl-istess mod bħala hekk. Għalhekk nispera li ħajkun hemm impetus għall-Gvern Ċek e, sabiex Eh, jappoġġaw il-sorsi ta' enerġija rinnovabli u mhux biss sorsi antiki ta' enerġija li biss daħlu l-flus fil-bwiet tan-nies. Grazzi ħafna issa is-sur jar. Jalk. Grazzi ħafna. Meta ħanet nippruvaw nadottaw direttivi teknokratiċi bbażati fuq ideoloġika, hemm ċertu fuels li joħolqu wis Sara u l-ħbib eh, tal-partiti tal-ħodor rridu jintroduċu fuels eh, eh, bioloġiċi. Imma li ma nistawx nifu huwa li m'għandniex għalfej nirdu l-art agrikola. Tkellmu mar-rapporter u l-Kummissjoni u jitkellmu dwar it naqis tal-ambizzjoni tal-proġett tagħhom biex iħarsu l-investimenti li jkunu saru fil-biofuels tal-ewwel ġenerazzjoni biex jifrankaw eh, biex nejnu nsalvaw eċirin ta' eluf ta' impjiegi hemm bżonn iva li nħarsu il-biofuels tal-ewwel ġenerazzjoni għaliex dan mbagħad jgħinna nħarsu l-arfin espert li jgħinna biex nagħmlu tranzizzjoni u l-kellim jitwaqqaf. Grazzi issa l-kellim li jmiss. L-Onorevoli Polċak, mela dwar din il-votazzjoni li nimmendaw il-direttiva oriġinali tal-2009-2008, daf nixtieq ngħid huwa li għalija din kienet votazzjoni diffiċli l-ewwel net għalli jiena ma nappoġġax il ħol ta' biofuels ħajġu eh, it tibrati bħala konvenzjonali u nkela tal-ewwel ġenerazzjoni. Għalix dawn jaffettwaw mod serju ħafna l-użu tal-art u jina personalment ma naħsibx li aħna skoprejna l-impatti kollha li għandhom, iżda mbagħad fl-aħħar mill-aħħar iddeċidejt li nappoġġa din il-proposta għaliex qed tieħu pass lura mill-mira eh, oriġinali u din hija ħaġa importanti ħafna għal mod ta' kif aħna nużaw l-art tagħna u l wirtana tagħna għal ġenerazzjonijiet tal-ġejjeni u nixtieq inwissi kontra dawn it-tentattivi tal-ġejjeni ta' miri ambizjużi ħafna li morru jitfit ma' viżjoni mhux kritika ta' kif id-deċiżjonijiet tagħna affettwaw l-art u l-ġenerazzjoni tal-ġejjeni tagħna. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Harkin għal-minuta. Jien appoġġajt l-ftehim ħari fuq id-direttiva eh, tal-kwalità tal-fuel u id-direttiva fuq l-enerġija rinnovabbli. Imma għadna ma salni aħna qegħdin indirizzaw l-effetti negattivi tal-appoċ tal-Unjoni Ewropea għal biofuels u għet niprofaw nassiguraw li biofuels studjati publikament jiksbu eh, franka frankar reali fil-missjoni tal-gassijiet serra u għet nipromovu l-izvilup ta' biofuels avanzati imma l-Parlament ma rnexxilux jilħaq l-lanijiet ewlenin tiegħu imma ħajr nexxinna jkollna kap ta' 7% fuq il-biofuels tal-ġenerazzjoni li jmiss u l-Stati membri jkunu jistgħu jiffissaw il-livelli minimi problemi. U fir revizjoni l-Kummissjoni ħadd ikkonsidra l-inklużjoni wkoll il-ILOC, konsiderazzjoniet ILOC għal biofuels tal-ġejjeni u l-xihrab ħajġu konsidrati anka fil-kap ta' 7% din miex proporzjoni li ambizjuza ta' askem xtaqna imma ija titib, grazzi. Grazzi ħafna, issa l-onorevoli jara l-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Kien hemm ħafna kritika f'dan il-qasam fi snin reċenti, partikolarment minħabba in-nuqqas ta' sostenibilità f'ċertu sorsi ta' fuel. Aħna ħadimna sabiex ikollna kompromess sabiex nassiguraw li il-biofuels f'daqqa ma taqafx il-produzzjoni tagħhom, suppost hemm phasing out ta' bil-mod 0.5% tal-biofuels eh, għandhom jiġu mit tini u mit-tielet ġenerazzjoni, mhux mill-ewwel ġenerazzjoni, u hemm bidla gradwali fil-kompożizzjoni. Dan ir-regolament huwa importanti ħares lejn metodoloġija, ħares lejn ir-rapportar tal-bidla eh, eh, fl-użu tal art indirett, U anka jekk għandi ċertu riservi jiena ċerta waħda naħseb li hemm bżonn naħdmu mal-industrija biex nħarsu lejn l-lin mill-2020. Grazzi sta' Sinjura Petir għal minuta. Grazzi ħafna. Sur President, jiena diġà għet f'dan il-qasam darba li nixtieq li l-Ewropa tippromuovi politiki li għandhom lan li l-ambjent ikun inqasim nidġes u jkunu aktar sigur. Għalek jena nishtiq nkun parti minn din is soċjetà li hija mexejja fuq livell globali u li tilħaq l-għanijiet tagħha għalhekk aħna qegħdin niffissaw il-miri għal laqa' ta' din is-sena ta' Pariġi u dan huwa wieħed mid-dokumenti li jappoġġa l-intenzjonijiet tagħna. Ir-responsabiltajiet tagħna bħala kolleġislatur rridu jiġu rikonoxxuti anke fost dawk in-nies li qed nitolbuhom li jagħmlu sforz sabiex ikunu nistgħu neħqu l-għanijiet tagħna. Għalhekk hemm bżonn li naraw x'inhuma l miri reali, l miri ċari, l-iskadenzi ċari. X'qed nitolbu min-naħa tal-industrija tagħna u l-ħaddiema tagħna? Ingrazzi ħafna stas l-Onorevoli Kerja l minuta Grazzi ħafna, Sur President, għal darboħrejn votajt mal-grupp tiegħi fuq dawn il-proposti nilħaqhom. Il-kollega Irlandiża ta' taqsira ċara ħafna dwar dan, partikolarment dwar il-kap u l-biofuels tal-ewwel eh, ġenerazzjoni, il-fattur ILOC u ovvjament il-promozzjoni ta' biofuels aktar avanzati ta' tini ġenerazzjoni. U tini xaħġa importanti ħafna xtati ċertezza legali lill-investituri li hija xi ħaġa vitali jekk aħna nixtiequ niżviluppaw biofuels avanzati fil ġejjini U jina naħseb li dan imur id-fit mal-kunċett kollu kemmu li ġi propost mill-Komissarju Kanjete ta' Unjoni Enerġetika fl-Unjoni. Memx dubju li il-biofuels għandhom ruol importanti u huwa inkoraġġanti irrid ikollna ċertezza legali dwar dan fil ġejjieni Grazzi ħafna, lek jina verament kont kontent li votajt favur u nittama li din il-proposta ħajkolla suċċess anka fil-ġejjeni. Grazzi. Rapportu Lawken. Grazzi ħafna. Unaddu għal-rapport Hawken fuq it-tnaqqis tal lużu ta' dawn il-pastijiet tal-plastik ħfif. Jiena kont qed neżita kif se nivota fuq dan il-punt għaliex il-mistoqsija salima punt dan eh, għandu jiġi solvut minnaħa tal-Unjoni Ewropea jew inkella għandu xibqa taħt il-kompetenzi tal-istati membri meta bazat fuq sussidjarjetà. Ma ma nistax ninjora l-fatt illi dan huwa għan utli u finalment jiena iddeċidejt li napoġġa din is-soluzzjoni għaliex hija favorevoli ħafna u l-istati membri jistgħu jiddataw l-miżuri tagħhom jiddeċidu kif huma se jnaqsu il-konsum ta' dawn il-basktijiet hija aħjar minn meta mqabla mal-proposta tal-bidu illi imponit fuq l-istati membri l-obbligu illi huma e, ġallu nisiħalsu mizada fuq il-basktijiet dan l-obbligu ma setax jiġi e, imponut e, fuq l-istati membri għanna ntuhom biss għanijiet ġenerali u suġġerimenti għalhekk jina appoġġejt il-proposta. Grazzi ħafna is-Sur Bogovic għal-minuta. Dwar il-bastiet tal-plastik aħna għandna miljuni minnhom fl-Ewropa huma element ta' tniġġis gravi għall-ambjent u jiena kuntent li din id-dispożizzjoni tippermetta li l-istati membri li jiddeċdu huma kif innaqsu l-basktijiet, jiġifieri jirrispetta s-sussidjarjetà. Hemm għanijiet Ewropej ċari sal-2019 u mbagħad anke l-2025 Jekk l-anijiet ma jiltlaħqux, il-Parlament u l-Kummissjoni ħajkollhom jintervjenu b'miżuri aktar stretti imma għalissa jiena naħseb li din hija dispożizzjoni tajba li l-Istati membri jkollhom l-opportunità li jiddeċidu huma kif inaqsu l-ammont ta' bastiet tal-plastik. Grazzi. Issa l-Onorevoli Neko għal-minutu. President, jiena appoġġajt din id-direttiva għaliex naħseb illi meta nippreservaw l-ambjent eh, ikun tajjeb għal saħħitna Aħna l-koll inkwetati li il-basktijiet tal-plastik u ma wisq ta' dannu għall-ambjent u għawn ħafna minnom. Jina naħseb illi miex ideja tajba dana kollu illi aħna nintroduċu prezzijiet addizzjonali jew sanzjonijiet jew pagamenti għaliex dawn huma żminijiet ta' kriżi. Forsi eh, fil-wiċċ tidher tajba din il-ħaġa imma hemm effett ekonomiku u soċjali illi m'għandniex ninjoraw. Ma naħsibx li għanna nintroduċu prezzijiet għal konsumaturi illi ikunu oljin b'mod mhux realistiku. Ftakru koll illi jekk niqfu niproduċu l-bastijiet tal-plastik illi l-ħaddima fis settur se jiġu effettwati u koll. Mjaqa tal-mikrofonu. Grazzi. Signora Harkin, grazie President, jiena ħad gost illi aħna qed nirrispondi għaċ-ċittadini Ewropej u tħassib tagħhom. 92% ta' ċittadini u rew tħassib skont l-Eurobarometru u qalu li l-użu tal bastiet tal-plastik għandu jitnaqas. Aħna rnexxinna innaqsu l-użu tal-basktiet tal-plastik eh, design fil-mija minħabba l-prezz. Aħna niċċarġaw 22 ċentesmu għal kull basket tal-plastik. Eh, u dan eh, din spiża mhux ħażin, imma bekk il-konsumaturi issa jew qed jerġgħu jużaw il-basktiet jew qed jixtru basktiet riċiklabli li jistgħu jużaw aktar minn darba. Dan jagħti l-Istati membri għażla jew li jkollhom tnaqqis vinkolanti jew inkella mandat sabiex huma eh, itejbu il-metodi ta' kompostjar tagħhom ta' dawn il-basktijiet tal-plastik. Grazzi ħafna. Is-Sur Peter. Din il-ħaġa għanda solvi problema kbira ambientali. il basktij tal-plastik fif ħafna drabi jispiċaw fil-bahar jew fl-ambjent. Il-konsum ta' dawn il-baskti tal-plastik e, fl-Unjoni ifisser illi se nużaw ir-riżorsi tagħna b'mod insostenibbli il-bastijiet tal-plastik li jintużaw darba biss huma eżempju ta' tniġġis qawwi ħafna. Id-direttiva tikkonsidra il-drawit tal-konsumaturi tagħna dawk li jagħmluhom u l-dawk illi jiġu effettwati mit-tniġġis għalhekk is-soluzzjoni illi tagħmel eh, differenza hija waħda importanti għaliex il-produtturi tal-basktijiet iżgħar se jiġu mejjuna. L-Istati membri jridu jieħdu miżuri biex innaqsu l-konsum imma għandhom għażla kif jistgħu jagħmlu dan. Minuta. Grazzi, President għal darbohra jina votajt ma' grupp tijaj u jina kontent ħafna illi 590 minn 691 votaw favur ġifri nifmu aħna kemm importanti da kollu nistgħu nagħmlu xi ħaġa dwar din. U hija huwa utieq illi aħna għandna miri, miri li jkunu realistiċi u nistgħu naslu għalihom u nirrispettawhom. Issa meta n-nies iridu jħallsu għal xi ħaġa, joqodu lura illi jużaw ħażin fil-Danimarka u l-partijiet ta' fuq tal-Ewropa nafu li n-nies jużaw biss erba eh, baskiet tal-plastik fis-sena. U kif qed nitkellmu fl-2002 fuq 15 il ċentezmu, issa jeda 22 ċentezmu il-ħlas għal kull basket tal-plastik kien hemm tnaqqis minn 380 minn 328 kull jum għal tnaqqis ta' 20%. Grazzi. Signora Maleti ċal minuta. Grazzi. Jina kotajt l-emendi ta' direttiva fuq il-boros tal-plastika għax ħaddu f'konsiderazzjoni anki il-produtturi żar mill-Kroazja. Anki jekk il-proposta preċedenti kienet toġobna aktar. Il- eh, so, boros tal-plastika jistaw jiġu riċiklati, ħafna ħjar għall-ambjent, però din il-proposta ma ġietx adottata u il-soluzzjoni proposta hija kompromess u l-Stati membri jistaw jew illimitaw il-konsum per persuna jew jew iġeru il-ċittadini ħalsu ehm, din il mezura però eh, tinkludi boros tal-plastika irqa ħafna. Grazie. Signora Xederom, al minuta. Grazie, Presidente. Jiena nixtieq nispjega għaliex ma votajċ biex din il-direttiva nirrifjutawa għax dina t-riguarda dettal biss fuq dawn il-boros tal-plastika li għandhom impatt fuq l-ambjent. Il-boros tal-plastika mill-15 sa 50 mikron Pero din id-direttiva me qed tajt xejn l-Istati membri qed ħalli fidejhom jażlu kif jistgħu inaqsu l-konsum ta' dawn il-boros. Jew billi jimponu ħlas jew b'xi mod ieħor. U importanti anki ninnotaw illi il- boros għandhom jiġu dawk li jistaw jiġu kompostati, għandhom jiġu markati mod speċjali. L-Unjoni għandha verament tikkonċentra fuq il-kwistjonijiet li ma jistawx jagħmlu gvernijiet nazzjonali waħda minnhom hija l-impatt ambientali. Grazzi, sanadlu għal uh, rapport li miss l-emissjonijiet tal-CO2 għal trasport marittimu. Signora Harkin, grazzi President. Il-proposta hija tajba. Il-mira il tagħna li kunem ftejim internazzjonali biex ikun hemm kondizzjonijiet L-erba fil-mija minn dawn il-gas eh, serra jiġu mill-ambjent eh, tal bahar mis-settur tal-baħar dan huwa l-uniku settur li mhuwiex kopert bil- eh, ftejmit fuq il-riduzzjoni ta' CO2. Hemm bżonn naġixxu għandna bżonn ta' afas interna supranazzjonali u għanna nibdew u nistgħu nibdew b'dan għal bastimenti kollha li jidħlu fil-portijiet Ewropej se jkollhom eh, jiverifikaw il-kwantità ta' CO2 li jiġu emessi għal vjaġġiet anki mill-Unjoni Ewropea l li jaslu fl-Unjoni Ewropea. E, anki informazzjonijiet oħrajn se jkunu neċessari e, l-efficienza enerġetika per eżempju tal-bastimenti u importanti u koll il din il-proposta e, tiġi implementata minnajr spiża ulterjuri. Is-sur Kelly għal-minuta. Grazie. Jiena kuntent ħafna li din ir-rakkomandazzjoni ġiet aċċettata u li issa se nibdew nagħmlu xi ħaġa fuq l-emissjonijiet ta' CO2 li jiġu mill-settur ta' trasport marittimu. U wasal iż-żmien biex nagħmluh dax kif diġà għadna dal-għodu u jiena tkellimt fid-dibattitu sal-4 ta' dawn l-emissjonijiet jiġu mill-bastimenti u hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa fuqhom b'mod partikolari fil-futur nkunu nistaw aħna namlu monitoraċ tal-bastimenti li jidħlu fil-portijiet tagħna u minn dak il-punt il-qoddim nkunu nistaw anki noħorġu b'xi politika, b'xi policy fuq livell internazzjonali eh, fuq livell internazzjonali biex nipruvaw intaffu din il-problema ma' dinja kollha. Dan huwa pass il-qoddim u juri illi il-Parlament u l-Europa huma kapaċi jaħdmu għal dan is-sistema. Grazzi. Issa il-rapport ta' Valenza. Onerġanati il-mikrofonu li signora Harkin għal-minuta. Jiena naħseb illi dan il-rapport fuq il-proposti tal kommissjoni għal pjan multianwali għal l-istokijiet tal- eh, tal-ħut, ta' ċerti ħut, eh, u importanti. Filli moddi eh, l-Unjoni Ewropea kienet responsabli u jien nirreferi għal Chris Davis anki għal għal ruol li kellu biex intejbu din il-policy. Jien naħseb illi ir-ruol tagħna huwa li niżguraw l-implementazzjoni effettiva ta' dawn ir-reformi, b'mod partikolari Eh, eh, eh, l-emenda importanti ġiet inkluża, ġiet approvata u anki il-mortalità mill-0 għal FMSY li il-mortalità koerenti biex nil msy Eh, l-emenda 64 eh, u 55 jidispieċini li neħħom għax daw kienu għedin jiproteġu il eh, ħudżajr u jidispieċini li dawn maġewx accettati. Grazzi, il-Sinjura Petir għal-minuta. Dina hija miżura importanti li tirigwarda il-miżuri li l-Istati membri du jagħmlu biex jagħmlu ġestjoni sostenibbli tal-ambjent marittimu. E, speċi kommerċali anki dawk illi huma esposti għal bycatches huma e, mirati biex jipproteġġu l-ekosistema. F'dan il-moment meta il abdit imorru l emmi sostenibilità minnajr ma jirrispettaw approċ sostenibli, aħna qatt ma jirnexxilna nilħu lan ta' kondizjonijiet ambientali marittimi tajbin sal-2020 u laqas is-sostenibilità ta' dan, dan is-settur importanti tal-ekonomija li garantix il-futur. Issa naddu għal għal rapport fuq l-obbligu landing obligation <clears throat> tal-ħadd. Grazzi. Jena appoġġajt dan ir-rapport u jiena votajt favur tiegħu għaliex qed jillaxka il regoli fuq l-obbligu ta' ħadd għal sajjida dan l-obbligu se jkompli jibqa' validu sal-aħħar ta' sena E, L-esperjenza pratika turi li kien hemm ħafna e, diffikultajiet fl-implementazzjoni u jiena nemmen illi irridu noqogħdu attenti meta infaslu dokument ġdijt. Uridu nisimaw xa xiridu jgħidu il-sajjida fi Slovenja aħna nħottu ftit xi mijiet ta' tonnellati ta' ħut kull sena u dawn huwa pis għal sajjida u allura irridu noqogħdu attenti kif se naffettwaw lil sajjida. Grazzi ħafna. Issa naddu għal rapport tal-li baska fuq l-implementazzjoni tal-proċess ta' Bologna. Signora sinjura Solidorova. Grazzi President, jiena kontent ħafna tal-li tajtni l-opportunità nati l-opinjoni tijaj fuq dan ir-rapport il-li ġie appoġġat mill-maġġoranza tal-Parlament u li rigwarda il-passi ta' follow-up fil-implementazzjoni tal-proċess ta' Bologna. Daġi fassal minn kollega tana Kristina Libacka u jena nishtiq nirringrazzja għal dan il-rapport importanti u tajib ħafna u għal kooperazzjoni eccellenti. Sfortunatament fil-plenarja tal-parlament aħna ma stajnix niddiskutu eh, moċera dan il-rapport iżżid il-possibilitajiet illi jisiru finanzjamenti minnaħa tal-Unjoni Ewropea biex intejbu il-kwalità tal-talim eh, oli eh, bħala parti eh, minn dan is-settur. U bħalista ġej se tasal f'Mejju f'Jerevan konferenza fuq dan il-proċess ta' Bologna però u anki mandat għal din il-konferenza ministerjali. Nirringrazzja għal stant li kollegi kollha. Isur e Zoltan għal minuta. President, nirringrazzjak tal-li tajtni il-mikrofonu. 15 senilu meta ġimnidi il proċess ta' Bologna aħna konna edin nistennew illi rapport se għajdinna il-punti ta' successu ta' fallimenta dan il-program. Pero ma ġarax ek ma kellux suċess, kienet kun ħagġa tajba kiku rapport urina fejn hemm bżonn nżidu l-kapaċitajiet għax huwa importanti illi ma fi ma nfixklux is-sistema tal-edukazzjoni sekundarja bħala rizultata dal il-proċess ta' riforma u għalhekk għandna bżonn ta' iktar koordinazzjoni biex nipruvaw il niġildu kontra rezistenza għal dan il-proċess ta' Bologna. Il-kellim li mis balċo. No, sur Marja sal-minuta, skużawni. Jiena votajt kontra il-rapport għall-applikazzjoni tal-proċess ta' Bologna għaliex dan huwa proċess li ġi użat biex jimmina il-universitajiet pubbliċi fil-Greċja u fil-pajjiżi l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Bekk ftaħna tre għal privatizzazzjoni ta' beni pubbliku li huwa l-edukazzjoni u l-edukazzjoni olja b'mod partikolari u għanna mizati għal studi postgraduate fil-Greċa. Il-proċess ta' Bologna suppost ġat biex iżit l impigi u ma ġarax dana fil-Greċa għanna iktar minn 50% ta' zaza għat fil-Greċa. 2% tal-popolazzjoni grega emigraw fl-Unjoni Ewropea u fl-istess ħin il-memorandi neħew il-finanzjamenti għal uh, edukazzjoni olja. U dan qed iwassal għal kommerċjalizzazzjoni tal-edukazzjoni. Is-Sinjora e Malli tiċ għal minuta. Grazzi. Il-messaġġ prinċipali ta' dan ir-rapport jgħid li għandna nirreformaw il-proċess ta' Bologna u niżviluppaw sistemi ta' edukazzjoni ġodda li naqbel. E, dan il-proċess beda fl-1999 u ġi implementat f-47 stat. Il-mira kienet li nżidu l-kwalità tal-edukazzjoni u il-kwalifiki għandhom jiġu eh, rikonosciuti kullimkien l-iskambju ta' prassi u ta' arfin u għal-aħjar mod biex intejbu l-kwalità. Eh, meta nħarsu lejn riżultati ta' dan il-15 sena, aħna nistaw naraw bidliet fl-organizzazzjoni tal-edukazzjoni olja kif ukoll anki fuq il-paragonabilità bejn sistema weħor, però hemm noqqas, ċoe il-noqqas ta' eh, rabta mal-suq tal-impigi u ta' xogħol. Grazzi, is-sur Zver, għal-minuta eh, il-presidenti, skużaruħu, ja, signora Zaborska. Grazzi il-paragonabilità tal-kwalità tal-edukazzjoni miksuba u tal-barriera tal-xkil tal lingua u importanti ikunu minn fejn ikunu dawn il-pajiz li dawn il-nis ikunu ġejjin minnom. Jena nishtiqin nisħaq fuq il- rabta bejn il-proċess ta' Bologna u il- program Erasmus Plus għal stant jena appoġġajtu dan il-rapport fuq il-fat li il-żazah graduati ma jsibux xogħol m'għandux ifisser illi rridu nappoġġaw b'mod indiskriminat l-istudji qed naraw illi f'ħafna postijiet il-kwalità tal-edukazzjoni qiegħda nieżla mhux dejjem it-teknoloġija ħat salvana, irridu dejjem insibu rabta mal-persuni, persuni umani. Grazzi, sta sur zver għal-minuta. Grazzi, President. Nishtiqni ringrazzja l-ewwel net li rapportar eh, tar rapport eccellenti fuq il-pro gress fu il-proċess ta' Bologna. Grazzi signora Libaċka, nishtiq nirringrazzjaw kollha l-approċċ eccellenti fit tfasil tar-rapport. E, shadow eh, setaw jgħatu input importanti fit tfassil ta' rapport. Eh, hemm bżonn anki ngħidu xi kemtejn iktar fuq il-proċess ta' Bologna u fil-bidu tal-diskussjoni tagħna kellna ħafna x'ngħidu u rridu namluħ kultant ukoll eh, regolarment. Il-proċess ta' Bologna waħed mir reform l-iktar importanti li żviluppa l-lem mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Jekk inkomplu f'din it-triq jiena żguri li nistgħu anki eh, eh, nistgħu anki nimlew il-vojt bejn il-bżonnijiet tal-suq u dak li jproduċu l-universitajt. Is-snira Eh, Forenza. jina votajt kontra, grazzi President, għaliex jina naħseb illi wara 15 sena ta' meta daħal fisseħ dan il-proċess suppost kellna eh, bilanċ eh, serju. Fil-rapport li ġi prezentat il lum u anki punt importanti ħafna, ċoe il il-fat li fl-istati membri kienem ħafna kontroriformi u u ħafna minnhom kienu fil isem fisem tal- E, proċess ta' Bologna. Jiena naħseb fuq is sistema ta' Università tal-Italja, riformi ta' Tremonti u Ġilmini u naqsu il-dimensjoni tal-nis prekari fis sistema Mario. Eh, aħna nishtiq u nbidlu u noħorġu mill-loġika tal-kompetizjoni li naslu għalla kooperazzjoni għal riċerka libera u mux marbuta ma' suq. Grazzi, essan għaddu għal rapport Wenta, il-films Ewropej fl-era digitali. Il-Signora Sol Drova Grazzi, President. Jiena kontent li l-Parlament Ewropew adotta dan ir-rapport fuq il-films Ewropej għaliex il-film jirrappreżentaw il-wirt kulturali però huwa wkoll forza ekonomika. Jiena wkoll nappoġġa l-fatt li il-Parlament Ewropew jappoġġa anki il- teatri ta' ċinema żgħar minar ma minar l-arfin tal-utenti fuq il-fermina napoġġa anki il-forum tal-film Ewropew għaliex id-distributuri u il-kreaturi tal-film huma mħasbin fuq il-futur tal-industrija. U dan ir-rapport jappoġġa anki il-Premju Lux illi dejjem eh, eh, ġabar iktar prestiġu f'dawn iż-żminijiet. Isur Marjas għal minuta. Jiena ivvotajt a favur ta' dan ir-rapport għaliex il-film huma beni finanzjarji u anki kulturali li jistaw jgħiru l-ekonomija Ewropea u jirrispettaw tradizzjonijiet kulturali tal-Unjoni Ewropea din l-industrija eh, hija waħda mill akbar produzzjonijiet mad-dinja u anki mitkejja l-fatt illi dan huwa eh, illi huwa maqsun f'ħafna sotto swieq nazzjonali u għal din ir-raġuna raġuni rridu nippromuovu l-aċċessibilità biex isibu l-pubbliku dawn il-films. Pero ħaġa tajba li konna sorsi ġodda ta' finanzjamenti, ni niproteġġu il-teatri ta' ċinema zar u ta' daqs medju, specialment fil-periferija, kif ukoll il-teatri eh, ta' sajf eh, fl-arja miftuħa. Grazzi. Sur Nekov, President, waħda mill-ikbar sfidi għall-industrija tal-film fl-Europa hija illi irridu nkunu effettivi fil-pubbliċità il-budget tal-pubbliċità fil-Stati Uniti huwa ħafna inqas minn dak illi jiġi minn fuq hawnhekk u għalhekk qed nagħmel appell lill istati membri biex jużaw il-fondi Ewropej aħjar biex jgħinu l-finanzjament tal-digitalizzazzjoni, distribuzzjoni, eccetera, tal-wirt eh, u tal-arkivi ta' ċinema. Barra minnek, għanna nepromovu l-arfin tal- ta' dan il-wirt Mm, Ma'tfal biex ġġa meta jkun użar e, ikollhom idea. Sinjora Maletic għal-minuta, grazzi ħafna, il-rapport tar 2014 juru e, illi il-films amerikani huma id-doppju ta' dawk Ewropej u importanti li nsaħħu l-industrija Ewropea għax din hija informazzjoni li tħassibna u importanti illi niżvilupaw strumenti ta' kwalità għolja aħna għawna għawnek eh, sorsi ta' finanzi li huwa 1.5 eh, biljuni għal seba snin mill-2014 eh, imma dan huwa għas-settur kulturali kollu kemmu fuq il-livell Ewropew. U il-sottoprogramm media jiffinanzja l-iżvilupp ta' films ġodda u anki fejn jistgħu jinstabu anki mm, E, imsieħba ġodda dan jista' jwassal għal xi elf film fis-sena u jiena kuntenti li l-produtturi fil-Kroazja e, rnexxilhom jimplementaw dawn il-proġett jiena perġa l-rapport għax jinkoraġixxi il-kondizzjonijiet għal finanzjament u anki l-promozzjoni tal-industrija Ewropea. Grazzi. Grazzi, issa se naddu għal rapport Costinger Strategija ġdida tal-Unjoni Ewropea għal Forest. Grazzi. Subagovic, nixtieq nifraħ is-Sinjura Kestinger għal dan il-rapport eccellenti u għall-odazzjoni kolta ta' dan il-rapport jina votajt favur il-foresterija u l-foresti huma ferm importanti speċjalment f'dawk l-istati membri fejn ħafna floresti. L-Slovenja jinstab fost E, tlet pajizi eh, fl-Unjoni Ewropea li l-iktar li għandhom foresti. Hemm ħafna foresti, hemm ħafna proċessi involuti fil-tuħ tal-injam u naħdmu favur l-iżvilupp sostenibbli. Flimkien mal-foresti aħna inkludejna il-ħarsin tal-ambjent l-injam u l-industrija l-proċessar tal-injam. Dawna kollha ġew inklusiv dan ir-rapport. Ovvjament il linjam huwa użat fil-industriji tal-bini, tal-postijiet u oħrajn. Surpos Pissil għal minuta grazzi ħafna President, oriġinarjament jiena xtaqt nappoġġa din l-istrateġija ma fl-aħħar mill-aħħar jiena astjenejt mill-vot. Peress li xi emendi ġew approvati mill-Kumitat Envi li fil-fema tijaj u fil-fema tal-esperti ċeki huma jippreferixxu l-aspetti ambientali tal-ħarsin tal-foresti kontra l-interessi tas-sidin li Iva għandhom jieħdu jihdu xien tagħhom minn dawn il foresti għandhom bżonn jagħmlu li għalek jiena maċ poġġajċ dan ir rapport Fir-Repubblika Ċeka kien hemm assoċjazzjoni ta' Siddin privati tal-foresti u jiena għamilt il-konsultazzjonijiet magħhom irridu nsibu kompromess bejn il-protezzjoni tal-foresti u l-interessi tas-sidin. Huwa biss eh, dan il-mod li nistgħu naslu għall-iżvilupp sostenibili tal-foresti. Grazzi ħafna. Sur Pizzula Tonino, muni għal-minuta. Grazzi ħafna. hemm problema teknika u mhux qed nirċievu l-interpretazzjoni lejn l-Ingliż. Trebala snažno naglasiti njihovo očuvanje. Upravo primjer iz Hrvatske pokazuju kako je građanih Tonino, just a minute. Yes. We do not have English translation. Okay. So, uh...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 għandix għasamman ħolqin tal-foresterija tal-politika in ġenerali vera utli għal-politiki nazjonali. L-industrija tal-linjam, um, din l-industrija tkun sostenibli jena nemmen li l-istrateġija l-ġdida fuq il-foresti trid tifoka fuq il-preservazzjoni ta' dan l-foresti. Eżempi, Kroati qed juru li ser tal-linjam u kollit mermir tal- toroq differenti użati dawna et e, umma minħabba l-fatt li s-servizzi kompetenti mhux qed jirreaġixxu għax huma tgħidu li l-pjanet u l-mapep li għandhom huma antiki u ta' spiss aħna ngħidu e, hemm l-espressjoni li ma nistgħux naraw il-foresti minħabba s-siġar we can't see the forest for the trees. Imma Eh, illum il-ġurnata laqas nistaw narraw għam dawn il-foresti laqas il-sġar. U eh, iva, il-foresti huma vera importanti ħarsu l-klima, l-biodiversità u huma eh, rridu jiġu mħarsa sfortunatament vera iktar faċli li noħolqu desert milli foresta. Sur Marjax għal minuta. Grazzi ħafna. Għanna din l-istrateġija trid tiffoka fuq eh, l-iżvilupp sostenibbli tal-foresti speċjalment sabiex aħna taftu il-tibdil ta' klima rridu niġildu kontra n-nerijin fil-foresti, speċjalment għax dej is-sajf. Għalek rridu il-pajzi pal Greċja rridu jiġu mejuna finanzament bil-finanzi sa biex jiġu kontra n-nirjien. Hemm fatturi ekonomiċi wkoll involuti. Jekk se jkollna foresterija sostenibli, Din il-ħaġa trid issir bi pjanar fuq meda twila ta' żmien, irridu naħsbu fuq is-sostenibilità. U dan ma jinsabx f'dan ir-rapport tal-ekestini. Уважаемый господин председател, Горский фонд е източник на... Сурнеков. Grazie, mela dwar il-font li għanna l-foresti dan huwa font importanti, per eżempju il-foresti qed jgħinuna narsu d biodiversità xi ħaġa vera essenzjali għal produzzjoni tal-ikel, il-kosmetiċi, eċetera. Rridu nħarsu mhux biss il-foresti, imma l-affarijiet kollha li din f'dawn il-foresti jekk aħna se naħku l-foresti, bażikament ħan ikkontribwixxu għal problemi oħrajn fl-Ewropa id-dipopolazzazzjoni per eżempju tar reġuni fil-montani kif rajna wkoll fiż-żoni oħrajn. Għalhekk nixtieq nagħmel l-appell l-Istati membri li l-Unjoni Ewropea sabiex ifasslu strateġija sabiex din ir rizorsa ferm importanti tiġi mħarsa. Jiena naħseb li l-Kummissjoni trid toħroġ bi strateġija Ewropea għal-ħaxix. Bekk nkunu nistgħu nieħdu benefiċi minn din ir-riżorsa. Sinjura Petir, aħna dejjem irridu nifukaw fuq sostenibilità tal-foresti peress li il-potenzjal ekonomiku tagħhom irid jiġi imħares għal ġenerazzjonijiet futur. Il-foresti jistgħu jixprunaw l-ekonomija favur l-ambjent huma sors ta' enerġija li tġeddet huma eh, il-foresti huma element importanti fil-ġlieda kontra t-tibdil klimatiku u l-kontribuzzjoni aħna ikonxie ta' din il-kontribuzzjoni ma ġiet evalwata mod xira. Eh, l-ikbar reservwar ta' biodiversità huma l-foresti u l-mod kif qed jiġu ġestiti dan il-mod qed ikollu impatt sinifikanti fuq il-kwalità tal-ambjent u fl-aħħar mill-aħħar fuq is-saħħa tagħna. il kroezja għandha tradizzjoni twila ta' ġestjoni tajba tal-foresti u aħna nixtiequ li naraw dawn il-miżuri ta' kwalità għolja ju li jaqgħu taħt il-leġislazzjoni nazzjonali dina nistaw naraw permezz tal-istrateġija u nixtieq nirringrazzja Sinjor Bkessinger li daħlet il-proposta fl-istrategija senjura. Ma li tiċqal minuta. Is-settur tal-foresti fl-Ewropa jimpiega aktar minn 3.5 miljon persuna qed nitkellem dwar mela dan is-sinifikat ekonomiku, soċjali għalhekk vera importanti li ninvestu fir-riċerka, importanti li l-foresti jiġu ġestiti b'mod sostenibbli u sabiex il-tkabbir sostenibbli tagħhom jiġi promoss il-biomassa mill-injam u l-fat li l-użu et jitkattar Nefisser li l forsti jirridu jiġu ġestiti timmotu iktar eh, sostenibli. Dan ir-rapport għajm il-kuxjenza dwar l-importanza ta' dan is-settur għall-Unjoni Ewropea grazzi għal kisbiet xjentifiċi kif ukoll għarfien espert fil-Kroazja mm, sejsa fuq tradizjoni ta' natwila l-Kroazja wkoll eh, jista' jikontribwixxi sa biex din l-industrija tiġi promossa pala għandu li toħloq eh, postijiet ta' xogħol. U dan u lan tagħna, grazzi ħafna. Grazzi. Għalhekk se nalqu seduta u nerġgħu niġu luru fit-tlieta ta' war sinar. Grazzi ħafna.